isseħ il-votazzjoni f'nofsinhar. Issa ngħaddu għal punt illi imess fuq l-aġenda tal-lum. Dan il-punt huwa Ġermanja u Franza probabbilment interessati fuq dan issa sar nitkellmu fuq l-użu ta' deżinjazzjonijiet tradizzjonali għal imbejjed mill-Istati Uniti. Is-sur xemeta sar jitkellem fisem il-Kummissjoni. Sur President, onorevoli membri, l-użu ta' ċertu termini tradizjonali biex eh, niddeskrivu l-imbit ila għaddejja ħafna fl-Unjoni Ewropea wara il riforma tal-imbit fl-2008 għafas komuni stabilixxa il-liġijiet fuq ir-rikonoxximent, protezzjoni u l-użu ta' ċertu termini tradizzjonali. Dan iddefinixxa proċeduri ġodda biex issir protezzjoni din il-proċedura taffetwa kemm l-Unjoni Ewropea u anke pajjiżi terzi li jikkommerċjalizzaw il-imbit tagħhom fl-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti kienet dejjem xettika fuq il-termini li użati fl-Unjoni Ewropea u ħadet approċ kritiku ħafna fuq din il-politika il-qbil il-qbil bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tal-2006 stabilixxa termini tradizzjonali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u kien hemm eċċezzjoni għal klim xato għal klim għal imbit Amerikan li jiġi fl-Unjoni Ewropea li kellu preżentazzjoni tradizzjonali u trademark reġistrat fl-Istati Uniti qabel l-10 ta' Marzu 2006 ta' l-2006. Apparti minn hekk, perjodu ta' tranzizzjoni ta' tliet snin ġi permess għall-mbit Amerikan li iżom dawn it-termini tradizzjonali bħal xato biex dan jimbieħ fis-swieq Ewropej. Dan il-perjodu tranzizzjonali skada f'Marzu tal-2009. F'Ġunju tal-2010 l-aktar żewġ assoċjazzjonijiet Amerikani importanti, Wine America u Wine Institute, applikaw għal rikonoxximent tal-kelma xato fl-Unjoni Ewropea bħala terminu tradizzjonali għal imbit tal-Istati Uniti li jiġi importat fl-Unjoni Ewropea. Il-terminu xato, apparti mill-mbejed Franċiż, jiġi użat fil-Lussemburgu, Italjan, Ċili, u anke għall-imbit tal-Kanada din id-definizzjoni inkluża fl-applikazzjoni hija inkluża fl-applikazzjoni hija kloż imma din mhijiex l-istess bħat terminu eh, użat għall-istati membri wara eżaminazzjoni f'konformità mal proċedura tal-Unjoni Ewropea ġdida ġiet pubblikata eh, terminu ġdida Franza opponiet dan ir-rikonoxximent u qalet illi dawn il-kondizjoniet li proponew l-Istati Uniti fuq l-użu tal-kelma xato ser jizvija l-konsumaturi franċiżi. Il-Kommissjoni hija konxja tas sensittività ta' din il-kwistjoni. Aħna għadna din nevalwaw il-każ. U ser nieħdu iż-żmien li għandna bżonn biex nagħmlu evalwazzjoni dettaljata ta' din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Grazzi ma lissa naddu għal kellima fisem il-gruppi l-ewwel kellima għal żewġ minuti fl-isem il-PPE eh, Sinjura Lulling. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju. Mela għal darboħra il-Kommissarju qed jiddefendi is-settur tal- ta' dawk li produċu l-imbit, il-wirt tana, il-proprietà intellettuali tana, dan huwa settur fejn eh, l-Ewropa għal darboħra edha fuq u dim fuq il-produzzjoni u f'dan is-suq qabel kellna l-imbit roze u għal darboħra irridu li l-Kummissjoni tifhem li ma jistax ikun li nħallu li l-Istati Uniti jabbużaw minn dawn id-dezinjazzjonijiet tradizzjonali bħal xato u klo għall-imbit tagħhom li mbagħad jimbieħ fit-territorju Ewropew. Kien hemm ukoll raġunijiet oħra ta' kummerċ li forsi iġġielhom jagħmlu dan, imma nistgħux nagħmlu eċċezzjonijiet bħal dawn nagħtu permessi bħal dawn lill-Istati Uniti, konċessjoni bħal dawn l-Istati Uniti għaliex se wassal li dan jiġi użat b'mod abbużiv u jkun hemm xkilt fil-kompetizzjoni u apparti minn hekk dan ser jagħmel ħsara fuq l-imbit prestiġjuż Ewropew b'mod partikolari fil-kelma xato. Il-Kummissjoni Ewropea ippubblikat definizzjoni ta' xato fluff fil-ġurnal uffiċjali li mhijiex l-istess bħal definizzjoni Amerikana li ġiet ippubblikata fl-2009. Jiena naf illi hemm regoli fuq kif organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi jistgħu jiġu reġistrati imma xorta waħda irridu nkunu konsistenti fil-prinċipji tagħna u hawnhekk mhux qed nagħmlu hekk. Naf illi mhux dejjem xi ħaġa sabiħa naf li din xi ħaġa teknika imma hija wkoll politika jekk jogħġbok wassal il-messaġġ li sur ċolos. Qed nitkellmu hawnhekk fuq xi ħaġa repetuta. Grazzi ħafna, Sinjura Luling, issa għal 3 minuti naddu il-mikrofonu lil Sur Paolo De Castro. President, Komissarju, Onorevoli Kollegi. Illum għanna din l-okkazjoni importanti biex nifacċaw b'impenn u responsabilta dan is suġġett strateġiku fil-qasam tal-agrikoltura, il-ħarsin u l-protezzjoni tal-prodotti agroalimentari Ewropej periodi fejn hemm din limitazzjoni mifruxa ta' kwalità li hija ċertifikata il-proposta ta' regolament biex jintużaw it-termini ta' xato u klo ta' għall-imbit li huwa prodott fl-Amerika u li jimbieħu mbagħad fl-Unjoni hija xi ħaġa ta' tħassib u ta' sorpriża. Hawnhekk għandna prattika kummerċjali illi minnaħa ħat arraq bil-konsumatur meta jmorru jixtru u minnaħa l-oħra ħat wassal għal impatt negattiv ekonomiku u soċjali għal dawn il-produtturi illi produċu imbit ta' kwalità. Hawnhekk għandna il riskju fi rigward tal imbit ta' xato u klo imma hemm ukoll il-problema ta' patrimonju sieħ ta' prodotti Ewropej biċ-ċertifikat pal prosekkor joka, ix xampan Għandna eh, eh, livelli ta' kwalità olja li d-dinja kollha tejra għalihom u hemm l-impatt ekonomiku u soċjali għalhekk aħna għandna niddifenduhom daw fir-rigward ta' l-imbit il-ftehim tal-2006 bil-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea ilu għaddej u fil-2009 fil-fat kienem sospensjoni milli eh, sospensjoni tal-użu ta' dawn it-termini. Il-leġizlazzjoni tagħna hija waħda illi hija fuq dimnet fil rigward tal-ħarsien u ta' trasparenza id-dispożizzjonijiet illi jem fir-rigward tal-vitikultura tal-2008 u ir-regoli tal-pakket tal-kwalità illi aħna ġilidna tant fuqu fil-Kummissjoni anka f'din il-Kamra huma xieda tal-isforzi li aħna għamilna kontra limitazzjoni tal-prodotti Ewropej li għandhom iċ-ċertifikat. Dawn l-isforzi kollha ħajjispiċċaw fix-xej jekk produtturi li mhumiex jaqgħu taħdawn dawn ir-regoli jistgħu iduru kontra dawn l-ostakoli għal vantaġġ tagħhom. Għalhekk qegħdin illum biex nitolbu lill-Kummissjoni illi tiggarantixxi li jkun hemm trasparenti u jkun hemm eh, veru eh, reċiproċità fir rigward tal-prodotti li jintefgħu fiswi u anke biex jitħarsu tassow il-standards ta' kwalità li aħna napplikaw fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal kelliema li jmiss għal minuta u nofs fisem l-għalda is-Sinjura Grisbeck. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi wara l-GMOs. Smajna fuq il-manifattura ta' Rosé bil-imbiet aħmar u l-imbiet abjad issa xini l-ideja brillanti tal-Kommissjoni biex eh, taġġornana fuq id-diskussjonijiet biex namlu projbizjoni tal-użu tal-klim u klo bħalma qalu kollega tiegħi din mhix biss xi ħaġa ta' Franza sa' għal kemm jiena Franċiża, aħna għandna storja kbira tal tal-inkabru l enep u dawn il-klim ifasslu, ifissru ċertu affarijiet għaliex huma prodott ta' storja twila u ta' tarif u esperjenza per eżempju xato u klo huma żewġ termini magħrufa madwar id-dinja juru ċertu kwalità ta' ċertu imbit imma juru koll il-wirt mill-art Ewropea jina nifem li l-Amerikani forsi jishtiqu jizaw dawn il-kelmiet għalix toġobom din il-fama li għandhom għandu dal-imbit li mbnejn aħna matul is-snin. Jekk nawtorizzaw l-użu ta' dawn il-kelmiet se jkollu konsegwenzi eh, kbar. Ridu naraw x-xifet se jkollhom anke fil-produttività u bħalma ntqal hemm riskju illi il-konsumaturi jiġu żvijati u dan aħna ma nistgħux naċċettaw. ma nistawx nemlu proibizzjoni fuq l-Amerikani u ċiljani li kollhom imbit xato u klo, imma irridu jkunu dawk it-tip ta' mbit. Ejja ma nbijawx il-wirt tagħna. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, l-imbit huwa suġġett importanti ħafna. Iġġelu li xnaqtalkom il-mikrofonu, mela naddu għakallim li minn Sistur Ferreira għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Wara il-riforma dizastruza ta' COM u il-produzzjoni tal-imbit bħal fil-Portugal issanna teddit ġodda qoddimna bħal li kiku il-traġedja li kellna ma kienieċ bizzejed fejn dawk li produċu l-imbit fuq skala żgħira kellhom iħallsu anke ħabba din ir-riforma issa qed naraw għal klim bħal vintage ruby torni dawn il-klim li ilhom għandna għal mijiet ta' snin kellna dan l-użu ta' dawn il-klim tradizjonali u jider illi il sentenzi ta' qrati u anke intellettuali intellettwali fl-Unjoni Ewropea din niftħu il-bibin għall-industrija tal-imbit Amerikana biex jieħdu vantaġġ fuq il-prestiġu li għandu l-imbit tagħna li ilu għaddej għal miet ta' snin. Dan ikun attakk fuq il-konsumaturi, fuq il-produtturi u l-eqdem reġjun li kabbar l-imbit, eh, reġjun fil-Portugal, dan huwa eh, mod li ma nistawx li naħdmu bih. Grazzi ħafna, issa naddu għal kallim li jmiss għal żewġ minuti, is-sur Donta. President, Kommissarju, kollegi. Nishtiq inkompli ma dak li qalet l-onorevoli Luling dwar id-definizzjonijiet, xato per eżempju, xato li huwa imħares bħala indikazzjoni eh, ta' protezzjoni marbuta ma' regolament 118 l-artiklu 57 eh, tal-regolament 607 fejn hemm id-definizzjoni u um, anka għan armonizzazzjoni ta' kif qed jista' juża dawn it-termini tradizzjonali. Din hija importanti ħafna għal vitikultura. Fl-2008 7 eh, u l-2009 qabel il-kodeċiżjoni il-Kummissjoni il kodeċiżjoni il kummissjoni il kummissjoni Indunat illi eh, dan kollu kien qed jagħmel sens imma eh, l-Istati Uniti jużaw il-kodiċi federali tagħhom u jużaw il-kelma xato fir-rigward ta' imbit li huwa prodott minn eh, enep li huma huma tradizzjonali għal eh, dawn il-produtturi huma rabtu ovvjament ma' din it-tikketta u qegħdin għalhekk eh, għandhom dan din it-tikketta, din il-brand name u din hija differenti ħafna minn eh, definizzjoni li għandna fl-Unjoni Ewropea laqas biss tikkorrispondi ma' definizzjoni tal-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Inbit li tista' tintuża biss mill-membri tagħhom Dawn jużaw definizzjoni differenti u għandhom rezoluzzjoni mill-24 ta' marzu tal-2009 fil-publikazzjoni eh, tal eh, kommissjoni memx din il-definizjoni imnizla u għalek ma hemmx ekvivalenza u it-talba tal-Amerikani mhijiex waħda aċċettabbli. Jekk liġi tal-Unjoni hawnhekk il-President qed jaqta il-President. Eh, Il-President qed jgħid issa eh, ju veru jżomm mal-ħin għax qegħdin jaqbżu il-ħin il-kelima. L-Onorevoli Andriju issa. Kolik. President, kollegi, eh, kommissarju, l-lum huwa importanti ħafna illi l-Kommissjoni Ewropea sikura illi din it-talba tkun konformi ma' leġizlazzjoni Ewropea għal ħarsin tal-indikazzjoni ta' oriġini dawk marbuta mal-produzzjoni tradizzjonali u anka mal-speċifiċità ġeografika l-isem huwa marbut mal-fatt li wieħed ikun qed iżomm mal-kondizzjonijiet e, e, e, imnizla u dan fl-istati membri kollha. Għalhekk jekk tintuża b'mod ieħor din tkun qed tuża b'mod illegali. Hawnhekk eh, l-Istati Uniti qed jużaw eh, il-kliem xato u klo mingħajr ma eh, jużaw l-enep li huma magħmula esklusivament bl-istess mod kif għandna aħna fil-tradizzjoni tal-vitikultura tagħna. Din hija xi ħaġa ta' engan għall tur u miex marbuta veru mal fej kun qed jitkabbar il-lenep. Aħna nkun għadin nitilfu is-snin sħaħ li ħdimna biex wasanna għal din indikazzjoni ta' kwalità u nkun qed noħolqu wkoll preċedent perikolus illi jista' jaffetwa Eh, anka l-imtipi ta' imbejjet oħra. Il-periklu fil-fat hija għal eh, produtturi kollha ta' eh, l-imbejjet fl-Ewropa assikurana komissjoni illi hawnhekk qed inkunu konformi mal-użu ta' din ta' dan it-terminu konformi mar-regoli marbuta miegħu. Grazzi ħafna jgħid il-President. Wieħed bxejn jgħid il-President eh, mela l-Sensur l-Onefu Silvestri sissa. Kummissarju. Kontra l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti iffalsifikati ila għaddeja f'dan il-parlament nixti insemmi kas illi fil-fat insemma fl-Italja wieħed jista' jixtri kit biex jagħmel imbit mit-trapa mill-kimika u dan sa, dan fil-fatt inkixef program li jismu trixxa la notizja. Iġifieri wieħed jista' jixtri dawn il-kits minn fuq l-internet. Hemm dawn il-kaxxi fihom il-kimiċi fihom u min irrit jiġifieri min ixtrihom dawn il-kits jista' jagħmilhom id-dar, jagħmlu id-dar l imbit bit-tikketta ta' marki, ta' indikazzjoni, ta' oriġini, iġifiri imbejjed besmijiet pal San Giovese u oħrajn importanti li huma mamula anka bizzida ta' zokkor. Iġifiri strisċa eh, la notizja nrexilu eh, jikxef din il-ħaġa. Mela, l-indikazzjonijiet eh, tradizjonali għal-imbejjed mill-Istati Uniti nixin fakkar illi hija marbuta u ma imbejjed bħal marsala u l-kjanti u mhix konformi mar regoli illi em, u għalhekk m'għandix teżisti anka dawn il-kits dawn il-kits huma prodotti fl-Istati Uniti Sul kommissarju, jekk dan huwa veru imbejt bil-bdin indikazzjoni mela jiena veru Father Christmas Als nächste Rednerin hat für zwei Minuten das Wort Frau Herans Garcia. Kellem li miss Herans Garcia, għal minuti, grazzi ħafna. Minkejja il-ftajim li ntlaħa fl-2006 fuq l-imbejjet, l-Unjoni, fejn l-Unjoni Ewropea tat ħafna konċessjonijiet lill istati Uniti, l-Istati Uniti minna ħata ma għamlet eh, lebda sforz biex ehm, tneħħi l-użu ħażin tal-indikazzjonijiet ta' oriġini ikkontrollata. Wasal iż-żmien għalhekk illi l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa dwar dan għandha l-mezzi disponibbli biex twaqqaf lill istati Uniti li tuża b'mod illegali dawn l-ismi l tal-imbejjed. Dwar il-ftejim ikun tajjeb għalina kiku jkollna reġistru ta' dawn l-imbejjed li għandhom din l-indikazzjoni ta' protezzjoni. Jekk l-Stati Uniti tittuża klim bħal kloqxato Allura, il-Komissjoni x'se tagħmel kif se tassikura li l-prodotti qegħdin jikkonformaw mal-rekwiżiti ta' l-Unjoni Ewropea meta l-Gvern um, Amerikan innifsu qiegħed jirrifjuta li jipproteġi dawn il-tip ta' empejet u anka jinkludi s solena pereżempju li huwa prodott Spanjol il-Kumiss Joni ma tistax tippermetti dan l-użu ġeneralizzat ta' dawn l-ismijiet tradizzjonali għax dan ħaj joħloq preċedent fis-suq. Il-Kummissjoni mhix qed tgħin lill-produtturi Ewropej li kellhom tant regoli riġidi u stretti biex jużaw uh, dawn indikazzjonijiet uh, u tikketti hemm bżonn li nsibu din is-soluzzjoni anka globali fil-WT u imma aħna rridu niddefendu dak li huwa tagħna nipproteġu il-prodotti u l-produtturi tagħna dan huwa l-unika mod li nistgħu nimxu il qudiem l-Onorevli Dorfman għal żewġ minuti. President, Kummissarju, kollegi, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li kolla kummerċ tal-imbit li jfunzjana fuq livell dini. Hemm eh, bejjed eh, eh, ħafna mbejjed illi huma eh, esportati u mbejjed li jiġu importati, hemm bżonn li jkun hemm regoli u hemm bżonn li jkun hemm ġustizzja. Ġustizzja għal kummerċanti u anke għal konsumaturi. Il-konsumaturi għandhom id-dritt illi jkunu jafu xem fil-prodott li qegħdin jixtru. U jridu jkunu jafu u kol illi il-termini bħalma huwa terminu xato huwa wieħed imħares. U il-konċessjonijiet għalhekk jistgħu jsiru biss li l-Istati Uniti jekk l-Istati Uniti jagħmlu il-homework tagħhom sow. B'mod partikolari fil-qasam tal-dawn l-indikazzjonijiet kemm ikunu prosecco, xampanja, kjanti, ikun xikun eh, li qiegħed jinbih fl-Istati Uniti. Jekk jużawhom dawn it-termini, hekk għandu jkun hemm fil-fliskun aħna nesportaw lejn l-Istati Uniti eh, miljuni ta' litri u anke nimportaw mill-Istati Uniti nimportaw nofs dak li aħna nesportaw. Ġifieri huwa fl-interess tagħna li l-kummerċ ma' l-Istati Uniti jiffunzjoni jiffunzjona tajjeb u b'mod ġos b'kondizzjonijiet illi jista' jifhimhom kulħadd. Grazzi ħafna. Il-kalimi li jmiss il-kalimi li jmiss hija eh, l-Onorevoli Patronis Neves. Grazzi, President. L-autorizzazzjoni eh, ta' termini eh, għall imbejjed anka bħal per eżempju dak li seħ port wine huwa attak lejn il-konsumaturi jekk din tkun qed intuża b'mod illegali għalhekk aħna għandna niġġieldu kontra taħa. Huwa attak fuq il-konsumatur għax dawn qegħdin jiġu ingannati u qegħdin jixtru affarijiet li mhumiex reali mhumiex vera. U huwa attak ukoll fuq il-produtturi għax minkejja l-investimenti li daw ikunu qegħdin jagħmlu u l-xogħol matul is-snin, il-xogħol tagħhom ikun qed jiġi imminat L-idea illi wieħed jista' juża l-istess termini mur kontra il-leġislazzjoni għal ħarsien eh, ta' dawn it-tikketti u għal protezzjoni eh, tal eh, dawn il-prodotti ta' kwalità. Ejja inħarsu lejn il-waiver, id-deroga tal-2006 illi waslet anka l abbużu li anka l-Kummissjoni hija taf bihom daw. Kien hemm marki Ewropej li ntużaw mill-Amerika u anka oħrajn illi intu zaw eh, illi ma kinux imdaħla fil-ftejim kif eh, bdow jintużaw daw baqaw jintużaw ma nix inkomplu nippermettaw wadi jew inħallu għat komplet infirex dan qed iseħ mhux biss fl-Istati Uniti imma anka fil-swieq terzi li għandhom potenzjal kbir Eh, li jużaw da bħacċina, ċina per eżempju, E, u li tista anka e, timporta l-bejet tagħha mill-Istati Uniti għad detriment tal-Unjoni Ewropea li għandu jkollna miżuri kontra l-użu illeċitu ta' dawn it-tikketti li juru indikazzjoni ta' oriġini kontrollata, eccetera. Il-kellima li jmiss hija l-Onorevoli Kostinger. Grazzi ħafna President Kummissarju. Meta wieħed jitkellem dwar uh, l-indikazzjonijiet uh, tal- uh, oriġini kontrollata u denominazzjonijiet oħra, jekk l-Unjoni Ewropea trid il-fiduċja f'dawn l-indikazzjonijiet ta' oriġini u dan nixtiequ aħna fl-Ewropa, eh, irridu noqogħdu attenti Speċjalment minħabba li fl-Amerika hemm strateġija differenti. Fl-Unjoni Ewropea rridu nkunu gburin u gburin bina nfusna. Jekk iseħ dan il-ftehim ma nkunux qegħdin insolvu il-problema l-Istati Uniti qablet illi tipprojbixxi ismijiet ġeneriċi għall l-imbejt U għalhekk aħna rridu nsibu soluzzjonijiet dan il ftajm li għana qudiemna mhuwiex qed jwassanna e, għal soluzzjoni u l-Kummissjoni titqis jekk għandux ikun hemm din l-awtorizzazzjoni għall imbejjed Amerikani għandhom bżonn jinnegozjaw e, b'mod tajjeb. Il-Parlament Ewropew tiġà fil-fatt ta' il-pożizzjoni tiegħu waħda pożittiva permezz ta' rapport l-arfin reċiproku E, iseħ għal prodotti organiċi u dan jista' jkun il-blueprint li jintuża anka fir rigward tal-imbejjed jiena nitlob lil kummissjoni biex tagħtina dettalji konkreti ta' kif se tassikura li fil-ġejjieni il-leġiżlazzjoni għal ħarsien tal u tal-produtturi se tkun implementata u implementata b'mod tajjeb. Grazzi ħafna. U bissaj il Mrs. Klass. Grazzi President, Komissarju, Enzis kollegi. L-imbit huwa prodott sensittiv ħafna, jirrappreżenta kultura u beni ekonomiku. Issa aħna fl-Unjoni Ewropea, ġewwa l-Unjoni Ewropea nippruvaw nilqgħu għall isfidi globali eh, permezz ta' diversi standards u xi kultant l-inbit meta niġu għall-inbit ikun hemm ħafna dettal meta niġu għad-dizinjazzjonijiet, eċċetera għandek kwalità, in-natura natura reġjonali tas-sors u noqogħdu attenti jidħol f'dak il-flixkun. Issa il-Franċis jużaw il-xato, il-termini xato, xato uklo u fil-Ġermanja nużaw Weingut Dan huwa importanti ħafna dan juri illi l-imbid ġej mija fil-mija minn ċertu operatur. Il-konsumatur japprezza dawn il-livelli u dawn l-standards. Per eżempju, xato jirrappreżenta il reġjun minn fejn jiġi. U hemm eh, i automatika meta l-konsumatur iqabbel dal-inbit ma dak ir-reġjun. Issa għandna dis-sitwazzjoni qudiemna u t-terminu pereżempju xampanja fil-Ġermanja hija terminu ieħor għaliex sempliċiment illi n-nis ridu eh, jaqilaw minn fuq dan il-prodott. Allura ma kienx jiġi mill-vera reġjun ta' xempejn. Allura importanti ħafna li konna dawn il-kondizjoniet u għalek l-imbejjet minn pajizi li l-Franċis mux il-lingwa tagħhom m'għandhomx jitlu fissu b'termini Franċiżi. il ti taħdem lejn il-kjarezza hawnhekk Dawn huma dan huwa parti importanti ta' tradizzjoni u din mhix biżejjed mhix tajban għan negozjati. Grazzi ħafna. Issa niġu għat keġdijaj. is senjura Sanchez Schmidt għal minuta. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Grazzi ħafna sul President, eżis kollegi, nel 2012 u diġa edin eh, 13 u diġa din naħsbu fuq eh, xkif ħataħdem il-Kommissjoni f'dak li għandu xaqsam mal-imbejjet Amerikan li jisiru l-Amerika li kun fihom il-klim it-termini xato, eccetera. Dawn huma issa dawn hemm kondizzjonijiet ibsin ħafna biex għandna jkollna desinjazzjoni li tiġi prodott prodott li jiġi minn territorju fl-Istati Uniti jista' ikun tista' tkun marka biss. Issa aħna ħdimna iebes ħafna biex nipproteġu il-kwalità tal-imbejjed fl-Unjoni Ewropea, messa l-Unjoni Ewropea se tesponi l-produtturi għal kompetizzjoni li mi xej ġusta nispera l-Komissjoni Ewropea terġa' tiġi issib ir-raġuni u tiddefendi l-produtturi tagħna, grazzi. Jiġi xinku. u issa nagħlqu dibattitu bil-Kummissarju ġemeta. Sur President, onorevoli membri, nixtieq l-ewwel nirringrazzja lil kulħadd tal-kontributi tagħhom għal din id-diskussjoni jina nota kont kaut u koll u ħatnoti u ħan naddi dawn il-noti u l-kommenti ta'kom għal-komissarju li kollega tijaj li huwa eh, inkarigat minn dan id dossja nix nirrepeti dak li jgħed fil-bidu il-Komissjoni hija perfettament konxja ta' sensitività ta' dan id-dossier u tal-konsekwenzi politiċi kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll livell intern u estern. Issa dwar l-applikazzjonijiet tal-Istati Uniti ftejmit fuq l-imbid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ġi rispettati baj minn iż-żewġ naħat. L-applikazzjoni tal-Istati Uniti ġew applikati b'konformità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, l-Unjoni Ewropea e, tippromovi ħafna l-indikaturi ġeografiċi imma dawn maħniex qed nitkellmu fuq e, proprjetajiet intellettwali imma oħrajn. Però l-Komissjoni għadha teżamina l-applikazzjonijiet ikkonċernati, iġfri għatma ma teħdiċ deċizjoni. Aħna nissuktaw, neżaminaw daw l-applikazzjonijiet U ovvjament ħanieħdu kont konsiderazzjoni tal-interessi tal-produtturi tal-produtturi tal-Unjoni Ewropea. U nagħmlu mbagħad id-deċiżjoni tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju. Tant kellimna ħafna fuq l-imbit. Forsi nistgħu nieħdu tazzambit issa nistgħu naġġornaw il-laqa għal għada u l-agenda diġaġi ġiet publikata u tistaw issibuha fil-website tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ta' da' diskussjoni, li ringrazzja s-servizzi l-interpreti, grazzi ħafna u il lejla tajba u ninsabu aġġornati.